Hello and uh, welcome to this workshop. We'll start right. Mela se ma l ewwel merħba. L-ewwel net nixtieq ngħid eżis membri tal-Parlament Ewropew u eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali mistiedna kif ukoll kollegi. Jien għandi l-pjaċir li nqakom hawnhekk għal dan il-workshop fuq il-kura tas-saħħa u l-ugwaljanza fost is-sessi. Għadin taraw dan il-fluss ta' l-immigranti li qed jħarbu mill pajjiż ta' konflitti, eh, til, persekuzzjoni u violenza bażi ta' sessi. L-iktar li huma vulnerabbli huma n-nisa waħedhom qed jivvjaġġaw waħedhom ehm, familji li qed imexxuhom dejjem il-nisa tfajliet adolescenti kif ukoll tfal taħt li ta' mhux akkompanjati persuni b'diżabilitajiet kif ukoll ix-xjuħ. Hemm ħafna bżonnijiet akuti li għandna bżonn għandhom bżonn jiġu indirizzati matul il-vjaġġ fuq il-postijiet ta' transitu ta' akkoljenza u meta qed jistennew feġiba eh, għat-talba tal-azil il-kwistjonijiet huma eh, ovvjament ħorox ħafna u għandhom bżon attenzjoni urġenti il-bżonni speċifiċi ta' nisa f'din is-sitwazzjoni bżon jiġu rikonoxxuti. L-ewwel net nixtieq nantiċipa l-argumenti kollha li siġu imresqa mill-esperti tagħna mill-kellima tagħna u għalhekk l-ewwel net se ngħaddi l-kelma mingħajr dawmin lill-ewwel mistiedna tagħna jiġifieri is-Sinjura Virginia Lambak, direttur tal-Istitut Ewropew għal gender equality, għall ugwaljanza fost is-sessi. Din l-organizzazzjoni organizz waħda mill-organizzaturi ta' dan il-workshop u għed tagħmel kontribuzzjoni kbira għal xogħol lil kumitat fam eh, tal-Parlament Ewropa u aħna se nadulek il-kelma għal tliet minuti. Eh, Grazzi ħafna. Eżis membri tal-Parlament Ewropa, eżis membri tal-Parlamenti Nazzjonali, kollegi. Dak li din naraw qudiemna illum ma jafx preċedent li mpoġġu pressjoni kbira fuq l-Istati membri biex jipprovdu appoġġ għal numru dejjem iżdiet eh, ta' rifugġati dawk it tifittxu għażil li qed jaqsmu l-frontieri tagħna bit-tama ta' futura ħjar din hija sitwazzjoni illi m'hemmx istituzzjoni jew pajjiż kienet jistenna. Organizzazzjoni internazzjonali kif ukoll il-volontieri fuq il-post jirrapportaw in-nuqqas tal-iktar affarijiet bażiċi u il- Eh, talba għal eh, appoċ anki għal kura tas saħħa għalek huwa ovvju illi qed isir ferm iktar eh, diffiċli wieħed ma jgħidx li għandna bżonn nagħmlu ferm iktar. Dan il-vjaġġ tant ibes illi rifuġati u l-immigranti tieħdu biex jiġu l-Ewropa, dawn il-vjaġġi huma ħoroġ ħafna u għandhom bżonn ħafna kura. Għaliex għandna bżonn għattu attenzjoni partikolari lin-nisa u li tfajliet l-ewwel net imħabba s-sess tagħhom, il ġenru tagħhom. Dawn in-nisa dawn it-tfajliet li tifittxu l ażil għandhom riski speċifiċi, pereżempju violenza mħabba sess, komplikazzjonijiet u saħħa riproduttiva li jitolbu servizzi partikolari li jitolbu rikonoxximent ta' bżonnijiet speċjali tan-nisa tfajliet rapporti monetari minn mill-post jużaw ukoll li hemm numru dejjem żid eh, ta' eh, nisa li huma tqala ħafna għandhom disprament fuqhom u anki jekk huma eh, mhumiex deboli imma għandhom riski ta' mowt jew li kolom tarbija qabel il-waqt. Il-biċċa kbira ta' tfal ukoll jissuġġerixxi illi ħafna riski illi forsi kollhom malnutrizzjoni. nutrizzjoni il-nisa u it-tfal fost ir-rifuġati juru illi hemm bżonn naġġustaw ukoll il-faċilitajiet ta' akkoljenza. Meta mqabla mal-sena li għaddiet, il nisa u il-tfal dis-sena mhux kwart imma 60% ta' dawk illi jixtiequ jitlu fl-Ewropa dawn huma l-individwi l-iktar vulnerabbli għandhom bżonn il-kura, protezzjoni soċjali u għamil it-tfajliet waħedhom il-nisa tqala, il-familji mexja mill-lom u eh, tfal taħt l-età mux akkompanjati, ix-xjuħ u l-persuni b'disabilità. U għalhekk is-sistema tagħna għandha bżonn ta' ġusta ruħha biex nkunu nistgħu nirrispondu għal bżonnijiet tagħna se jkun hemm żewġ eh, kelliema se jitkellmu fuq dawn il-bżonnijiet speċjali eh, matul il-vjaġġ kif ukoll meta jaslu hawnhekk fl-Ewropa permettu li nitkellem bis żewġ aspetti illi nemmen jistħoq ilhom attenzjoni partikolari. L-ewwel net it-tfal, skużaw, it-tfajliet u n-nisa huma iktar riskju ta' violenza minħabba sessu hemm iktar provi illi eh, dawn it-tfajliet u n-nisa speċjalment dawk li baġġaw waħedhom għandhom ir-riskju illi ovvjament eh, kun hemm violenza eh, fuqhom mill-kontrabandisti fuq il-vjaġġ anke dawn iż-żoni fejn hemm wis nies fejn nisa u l-irġiel eh, jorqdu flimkien anke eh, jżaw it-toilets eh, flimkien u ovvjament l-istupru huwa aktar faċli li suċċedi għalhekk l-ewwel net in-nisa għandhom son spazji siguri b'dawn iċ-ċentri ta' akkoljenza ta' transitu fejn jkunu jistaw jagħtu l ħalli l-tfal kollhom iġeni, kondizzjonijiet iġeniċi bażiċi għanna bżon ta' iktar care workers n-nisa eh, għandha bżonn iktar biex ikunu jistgħu jgħinru l dawn in-nies, n-nisa iktar mħarġa biex ikunu jistgħu eh, jieħdu ħsieb eh, dawn in-nisa u l-om servizzi psikosoċjali. Il-dawn in-nisa u it-tfajliet laqas biss għandhom aċċess għal servizzi bażiċi waqt li jkunu f'ċentri ta' transitu u ta' akkoljenza anki li kura ta' saħħa urġenti u għalhekk nuqqas ta' informazzjoni ċara u ta' interpreti nisa u koll eh, irrasnu il-tfajliet u n-nisa mill-li jisaqsu għal għajnuna u għek ikunu iktar vulnerabli għanna bżon ta' iktar interpreti n-nisa biex eh, jiġbru l-informazzjoni u jew jagħtu l-informazzjoni fuq is-servizzi disponibbli hemm bżonn ta' spazji separati meta jkun hemm interviews konfidenzjali jew meta jiġu kurati pereżempju minn xi tabib. U għalhekk dawn huma biss ftit eżempji tal-bżonnijiet l-iktar gravi għandhom bżonn ukoll assistenza eh, dejjima ukoll meta jaslu u hija sfida oħra fuq is-servizzi eh, tagħna stess fuq is-sistemi tas-saħħa tagħna hawnhekk fl-Ewropa. In-nisa migranti Eh, jesperimentaw iktar diffikultajiet għall-aċċess għal kurat tas saħħa u dan għandu xaqsam ma' eh, xkiel kulturali kif ukoll lingwistiku. Per eżempju, f'ċerti eh, f'ċerti kulturi in-nisa ma jistgħux jiġu trattati minn tobba li huma iġiel dan ifisser li dawn in-nies jibqgħu barra mis-sistemi tas-saħħa anki innu nuqqas ta' faċilitajiet ta' saħħa viċin, ta' ċentri ta' tensjoni, m'għandhom il-ħadd ma' min jista' jħallu it-tfal jew trasport biex jaslu għas-servizzi, dawn huma kollha diffikultajiet ehm, urġenti. Fl-aħħar minn l-aħħar u importanti il nsemmu li xi minn dawn ir-refuġati dak li tifittxu l-azil illum fl-Ewropa għal xi raġuni jew oħra jistgħu jsiru migranti irregali da se jlimitaw iktar il-possibilitajiet tagħhom biex ikollhom aċċess għal kura tas-saħħa l isfidi huma bosta u nittama il diskussjoni tal-lum se tira l-attenzjoni ma' li xuħut mis-soluzzjonijiet pratiċi li kunu u jkollu impatt pozitiv fuq l-istat tas-saħħa tan-nisa rifugġati u ta' dawk li tifittxu l azil Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Signora Langbach. Issa nati il-mikrofonu li tini mistiedna tana il-professur Hanna Broadway li hija professur fil-Dipartiment ta' Soċjoloġija fil-Uppsala University. Xjenzi soċjali, medicina u ħafna riċerka soċjoloġika online. Professur, għandek 10 minuti, mhux aktar. Grazzi. Jena nishtiq nirringrazzjakom għall opportunità li qed ittuni biex nindirizzakom. Ser tkellimkom fuq eżerċizzju ta' riċerka illi għamilna għad WHO ir-Reġun Ewropew u aħna ħarisna u fittixna evidenza permezz ta' riċerka illi se twassal għal aċċess aħjar għal dawk illi ifittxu l-azil u għal refuġati kontrarjament għal kas morali u legali biex wieħed jagħti appoġġ u kura lil refuġati nisa, il-riċerka hija frammentata. Waħda mid-diffikultajiet li għanna hija li hemm definizzjonijiet inkonsistenti ħafna uh, fost l-immigranti infushom, parzjalment għaliex dan huwa proċess politiku dwar persuna jekk persuna tiġix bħala rifuġġat, migrant eh, ekonomiku jew inkella eh, immigrant illegali. Dana jiddependi mill fejn tkun il-persuna u ħafna elementi oħrajn li m'għandhomx kontroll fuqhom l-immigranti nifisom. Għalhekk minkejja il-bażi tar-riċerka frammentata bbażata fuq dokumenti akademiċi u anki informazzjoni li tawna l-NGOs, nistaw naraw illi hemm ħafna nuqqas ta' kura ta' saħħa għan nisat għal u anki nuqqas ta' kura tal għal dak li batu minn mart mentali u l-istudji li jeżistu juru illi dawn il-problemi qegħdin jiżdiedu ta' kuljum fil-fatt ħames darbiet. Ħafna nuqqas ta' kura għal kondizjonijiet li għadhom ma ġewx imkejla permezz ta' riċerka ġifit fuq dawk l-affarijiet l-oħrajn ma nafu xejn. Qasam ieħor illi jissemma fir-riċerka ta' spess huma il-problemi tal-komunikazzjoni u l-lingwa li diġà issemmew li ovvjament għandhom impatt fuq l-aċċess. Imma din mhix biss problema ta' lingwa, imma pjuttost kwistjoni ta' stennijiet ta' kif wieħed jesprimi ruħu nuqqas ta' ċertezza u nuqqas ta' fiduċa. Fil-evidenza li ħarġet mir-riċerka, ftit li xejn stejjer illi waslunna mir refuġati infusom, iżda pjuttost em, riflessa l-opinjoni tal-professjonisti imma meta nissimaw il-leħen tan-nisa infusom id-definizzjoni li jagħtu għal kura tas-saħħa hija olistika ħafna umma ma jridux biss l-antibiotiċi imma jridu kontest ħih li jinħollu għalihom sabiex ikunu jistaw jgħixu sew. Dawn huma l-prioritajiet Waħda mill-affarijiet li nistgħu ngħidu mill-evidenza li ħarġet mir-riċerka hija li fil-fatt u ma loqsa legali li jgvernaw l-immigrazzjoni li qegħdin joħol u l-problemi l-uża ta' detenzjoni u il-tifrix u anki l-proċess kollu kemmu li qegħdin joħol u dawn il-problemi ta' saħħa l-ostakoli burokratiċi, l spejjes l ostakoli oħrajn b'mod partikolari sistemi ta' assigurazzjoni soċjali illi joħol u dawn il-problemi ta' saħħa Għaw min jassumi li il trauma qabel ma jaslu fil-territorju fil Ewropew hija il-lajn tal-problemi kollha. Veru illi il trauma umbat tkompli tissaħħaħ u tagrava ruħa wara li jaslu wkoll ma dan sa jittitkellem fuq il-kollega tiegħi aktar tard. Ovvjament in-nisa huma l-aktar vulnerabbli għal dawn il-problemi mir-riċerka nistgħu naraw illi il-kura tas-saħħa fiha nfissa għandha priorità ftit li xejn ir-residenza il, um, il sigurtà u riunifikazzjoni tal-familja u dawk l-affarijiet li l-iktar jridu l-impjek, riunifikazzjoni tal-familja, il-protezzjoni mid diskriminazzjoni u xogħol li ma jkomplix is l-istigma, il-koll iwaslu għal riżultati aħjar. U għannistaw naraw illi dana nistaw nofruħ jekk naħdmu ma' aġenziji oħrajn li kunem post wieħed fejn daw kollha illi joffru servizzi tal-kura tas-saħħa jiltaqgħu biex jissodisfaw il-bżonnijiet tar-refuġati nisa. Minflok il-kontlarju, ħafna minn daw l-affarijiet huma sempliċi ħafna, pereżempju, aktar ħin fl-appuntamenti sabiex ikun hemm l-interpreti, trasport, Eh, u traduzzjoni, pariri u dan kollu jista isir f'atmosfera ta' accettazzjoni flok ta' stigma. Issa kieku jena eh, talbuni namel xi rekomendazzjonijiet ta' bżonijiet urġenti ma talbuni imma xorta se nagħmilhom dar rakkomandazzjonijiet u għal ewwel nett innoqqas li t tneħħija ta' restrizzjoni legali kopertura sħiħa nisa tqalu tfal, irrispettivament mill-istatus li kollhom ta' immigranti aktar komunikazzjoni tajba u interpretazzjoni, dokumenti għal pazjenti sabiex mhux kull darba jkollhom joqogħdu jispjegaw il-każ tagħhom x'inhu fejn ikun hemm bżonnijiet psikoloġiċi l-affarijiet isiru aktar diffiċli għal dik il-persuna u dan irrispettivament mill-mobilità tagħhom u protezzjoni għal gruppi vulnerabbli b'modi illi jevitaw l-stigma u jatuhom jagħmluhom aktar reżiljenti għaliex ta' min jgħid illi dawn in-nisa u għandhom rezilienza eh, f'ħafna modi differenti illi wieħed ma jistax induna bihom permezz tal-testijiet li jsiru f'ambjent kliniku u rridu naġġustaw il-modelli tal-kura tas-saħħa li jikkonsidraw illi l-mobilità qed jisir xi ħaġa normali. U alla volja aħna noqogħdu ngħidu li din hija kriżi, iva il-kriżi forsi tgħaddi imma il-mobilità se tibqa' magħna, se tkun karatteristika tad-dinja tagħna tas-soċjetajiet tagħna għal żmien li ġej. Signora President, nistani hawnhekk. Iva, grazzi ħafna, Professur Bradby. U issa naddu għal kelli għal imes, nati il-mikrofonu li tielet Esther, t-signora Chiara Montalto, li se t-rapprezenta NGO importanti ħafna. Fejn eh, u koll jaħdmu ma' refugġati, għal-kura tas saħħa se tatina spiegazzjoni ta' xogħol li għamlu u il-xoll li għamlu Medecins Sans Frontier. Signora Montalto, ħames minuti għandek. Iva, jena kelli ftit slides, ma nafx jekk kienx hemm xi problema teknika u ma tistgħux tarawhom, imma jena se nibda mbagħad naraw. Jiena nibda billi najt illi għalija hija xi ħaġa stramba li tirreferu għalija bħala esperta għaliex jiena iktar xut milli espert. Jiena nkun hemmhekk fil-post ħafna drabi naħdem fl-Italja, fil-Greċja, fil-Serbja, dan l-aħħar essenzjalment kont fil-Greċja. U illum se nipprova naqsam ma'kom dawk l-affarijiet li naraw ta' kuljum u nsemma leħen ta' dawk illi niltaqgħu magħhom ta' kuljum biex intikom ideja ta' xogħol li aħna namlu. Forsi tistaw taddu slide li mis. Mela fl-2015 kemm fil-Greċja u fis-Serbja għamilna madwar 100.000 konsultazzjoni medika. Hawnhekk tistgħu taraw xtip ta' pazjenti aħna iltqajna magħhom fil-rotta tal-Balkani u fis-Qalija. Palma taraw 20% tal-konsultazzjonijiet tagħna huma dedikat lin-nisa u 8 eh, jew 9% minnhom huma nisa tqal eh, ħafna minorenni mhux akkompanjati eh, u 3% minnhom kienu nisa. Din hija statistika li ma konniex indunajna bija qabel hija xi ħaġa ġdida illi feġġet fl-2015 xi ħaġa illi tbeżżak għaliex dawn huma minorenni mhux akkompanjati ġenwini u mux qed nitkellmu dwar żgħażagħ ta' 17-18 sena imma tfal ta' 11 u 12 sena. Dan mill-konsultazzjonijiet tagħna din mhijiex stampa tal-immigranti kollha. Slajd li missa set joġobkom għal dawn il-persuni x'qed nippruvaw naturum kura medika, ovvjament, għaliex aħna organizzazzjoni medika, jiġifieri kura tas saħħa primarja, nagħtuhom dan l appoġġ u f'każ ta' bżonn irreferuhom għall-istarijiet. Imma li wieħed jagħti l-kura tas saħħa f'dan il-kuntest mhux sempliċement li jagħti pillola, hija ħafna iktar minn hekk palma għalet il-kollega li tkellmet qabli, hemm bżonn ukoll tal-appoġġ ta' medjaturi kulturali li u dak minnu nnifsu huwa diġà terapija għaliex il-persuna tħossa mil-uwa, tħossa aċċettata, tista' titkellem bil-lingwa tagħha din mhix biss servizz ta' traduzzjoni lingwistika imma iktar minn hekk għaliex ta' turi lil dawn in-nies illi hemm min jifhimhom fejn ikun hemm bżonn nibatuhom l-isptar imma fuq dan ngħidilkom aktar aktar tard. Ħafna minnhom jirrifjutaw li jmorru l-isptar u dan iġibni lura dak li qalet il-kollega tiegħi li s-sitwazzjoni legali ta' dawn in-nies hija l-akbar xkiel illi huma għandhom biex jaslu biex jitolbu lajnuna li kollhom bżonn. Aħna nafu il trauma illi ikunu għaddew minna dawn in-nies, għalhekk inħossu li importanti illi fit-tim tagħna jkollna mhux biss tobba u infermiera u medjaturi kulturali imma psikologi wkoll persuni illi jistaw jagħtu appoġġ. Ovvjament f'dan il-kuntest mhux faċli għaliex in-nies narawhom darba, narawhom għal ftit minuti, kollox bil ħessa Għalhekk aħna ipprovajna noħolqu sistema ta' psychological first aid, l-ewwel għajnuna psikoloġika. Imma għalina din il-terminu li jużaw fi who ma tantx hija adattata għalina li aħna nirridu sempliċement eh, nagħtuhom għajnuna eh, għal dak il-moment, għalix ovvjament it-trauma tagħhom tkun trauma qawwija, trauma dejjema, u dawn huma affarijiet li jridu jaħdmu fuqhom fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Imma aħna sempliċement f'dak il-moment nippruvaw intaffulhom il weġġa kemm jista' jkun. Aħna nafu wkoll li l-bżonnijiet li għandhom dawn in-nies imorru lil lin mill-kura medika u għalla volja kultant il-kura tas saħħa hija importanti imma xorta li jom miex priorita, il priorita huwa li jieklu li kollom saqa fuq rashom mod partikolari fix-xitwa u li kollhom jingħataw status legali. Għalhekk aħna nippruvaw naddattaw għal bżonnijiet tagħhom u flimkien mal-kura medika nagħtuhom saqaf fuq rasom jiġifieri eh, post fejn ikun hemm isħana wkoll mhux ħaġa faċli fis-Serbja u fil-Greċja kien hemm ħafna nies li batew eh, mill hypotermia li nippruvaw nagħtuhom ukoll mm, prodotti li mhumiex tal-ikel, pereżempju gfiret, ħwejjeġ, xi eh, ehm, kit tal, pereżempju per eżempju bix-xampu u sapun, eccetera u għalhekk aħna nippruvaw nagħtuhom pakkett kemm jista' jkun komplut u nippruvaw naħdmu ukoll mal-atturi l-oħrajn li jkunu preżenti għaliex aħna ma nistawx u laqas għandna l-mezzi biex nagħtu din l-għajnuna kollha waħedna. Umbat għamilna operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataċ fil-Mediterran ma anki fil-Bahar Eġew, għalix bħalma tafu ħafna nies għedin imutu il-ħin kollu fil-bahar u fl-eġew eh, naraw per eżempju, hija xi ħaġa li tkexkxek għaliex naraw it-Turkija in-naħa l-oħra imma n-nies xorta jridu jaslu b'dan il-mod għaliex il-rotot l-oħra huma imblokkati anki jekk hemm frontiera fuq l-art fil-Greċja jew band oħra u xorta waħda ma jistaw jużaw dawn ir-rotot u hemm xi elfejn ruħ li ta' kuljum jaqsmu l-baħar Eġew biex jaslu fil-Greċja. Din hija qatra, qatra fil-baħar. Aħna għalhekk qegħdin hawnhekk, għalhekk qed nitkellem dwar dak li naraw ta' kuljum għaliex dana għalina huwa inaċċettabbli li jkun hemm din il-kriżi maħluqa min-nies għan-nies. Issa għamnek qed nifoka ftit aktar fuq in-nisa li xaħna għamnek illum qed nitkellmu dwar dan il-grupp partikolarment vulnerabli fost in-nisa li aħna naraw ħafna minnhom jiġu għal infezzjonijiet fil pipe tan-nifs, mart gastrointestinali, imma 11% għal traumi, għal ġrieħi, ħafna drabi minħabba il-violenza li sofru fil-pajis ta' oriġini u anki waqt it-transitu. Mux bis qabel ma jaslu l-Europa, imma anki la darba jaslu fl-Europa. ħaġa li twerrek hija il-fatt li iktar minn nofs din il-violenza titwetta minn forzi istituzzjonali autoritajiet xaħġa kera ħafna, unbat naraw ħafna mart kroniku u kol għalix l-età tan nisa tola u għalek issa għedin naraw kazijiet u mart li ma konniex naraw qabel l-2014. Issa naraw ħafna nis li batu bit-sokkor, nis li batu minn mart kardiovaskolari u mart tal-pulmun u għawnek u koll niprofaw natu eh, trattament tal xar jew tnejn u nittamaw li fil-pajizi ta' destinazzjoni jenataw il-kura li jeħtieġu. Aħna niprofaw għom ċertifikati mediċi sabiex dawn forsi jiffaċilitaw l-aċċess għal kura tas saħħa fil-pajjiż ta' destinazzjoni u koll. Imma aħna nafu li anki fil-pajjiżi ta' destinazzjoni xorta waħda il dan il-ħmar il-lejl ta' dawn in-nies mhux se jintem, ma nafux se jsir minnhom dawn in-nies imma nippruvaw ngħinuhom. Mbagħad naraw ħafna sintomi wkoll ta', ta problemi psikoloġiċi Ovvjament wara traumi li jkunu għaddew minnhom dawn in-nies naraw ħafna sintomi ta' ansjetà, depressjoni, reazzjonijiet ħorox ħafna għal traumi u anki eh, sintomi ta' PTSD. Aħna nipprovaw natu approċ, eh, għal dak il-ftit tal-ħin li l-nissaw imma nafu illi ikun hemm bżonn li jsir aktar fost in-nisa madwar 10% minnhom huma nisa tqal u xuħut minnhom saħan sitra iweldu fit-triqtom lejn l-Ewropa. It-tfal ħafna drabi jitwildu sew imma ovvjament mbagħad jaslu ħaġa kera ħafna jeli anki meta ħafna minnhom ikunu morda ħafna ma jkunux iridu jmorru l-isptar Jiena dal-aħħar kont fuq il-frontiera bejn il-Greċa u s-Serbja kienu s-sieta fil filgħodu Bart kien hemm mara eh, ila sal kella seba' xhur tqala u din kella suffejra, suffejra qawwija ħafna u d-nila biex tmur l-isptar u assolutament ma rridx tisma'. Umbat waqt matul il-lejl għaltinna jiena rrit inkompli għaddejja ma rriċ ninfiret mill-grupp li tlaqt magħhom irrid nasal qabel ma jalqu l-frontiera għaliex dak il-ħin dak iż-żmien il-frontieri kienu għadhom pjuttost miftuħin u jiena kemm il-darba ħsibt dwar dik il-mara x'sar minna x'sar minn eh, mit-tarbija tagħha dik kienet eh, kas wieħed imma ħafna minnhom ma jkunux iridu jmorru l-isptar anki jekk ikunu morda se jmutu. Biex nikkonkludi, najdilkom illi aħna verament nemnu illi dawn in-nies għandhom bżonn ta' protezzjoni mhux għabbażi tal-nazzjonalità tagħhom kif eh, inhi s-sitwazzjoni bħalissa sfortunatament, imma propju għaliex huma individwi illi għandhom bżonn il-protezzjoni huma vulnerabbli ħafna minħabba trauma li jkunu għaddew minna imma anki minħabba dawk il-fatturi aggravanti illi jiffaċċawhom minħabba tul il-vjaġġ tagħhom nuqqasta ken, nuqqasta dinjità, nuqqasta ikel, nuqqasta kollox jina irrit nalaq billi natikom eżempju iħor illi rajtu jena fi domeni tifla ta' seba snin mill-Iran fil-kaos li kienem id-domeni di kienet emmek u jien għattila urini ċertifikat mediku tijak din kella kienet marida b'alba din it-tifla u kella bżon ta' trapjant, kella id-dokumenti mediċi kolla jiena rajta lil din it-tifla, rajt id-dokumenti tagħha u aħna tlabna għal protezzjoni ta' din it-tifla lill aġenziji kollha u kollha għallunna le għax dik mill-Iran U din it-tifla ma kella ebda għażla oħra l-if illi tati ruħa fidejn it-traffikanti bit-tama li tasal xi pajjiż fejn xi ħadd ikun jista' isalvala ħajjita. Għalija u għalina din hija xi ħaġa inaċċettabbli. In-nies għandhom bżonn il-protezzjoni mhux għax għandhom tabella li huma refuġati imma minħabba is-sitwazzjoni vulnerabbli li jinsabu fiha. U nala issa bl-aħħar slide dak illi aħna qegħdin eh, nitolbu biex eh, hashtag safe passage vjaċ sikur ma jfissirx biss eh, tfittxija u salvataċ fil-Mediterranja u fl-Eġew imma li kunem rotot legali u sikuri għal dawn in-nies. Għaliex kif diġa smajna, ħadd mu se jirriskja ħajtu jekk dak li qed iħalli ma jkunx qar minn dak li jkun se jiffaċċa ma nixbax nirrepeti, hija ħaġa frustranti għalli xinna najdu l-istess affarijiet għal żmien twil u eh, l-affarijiet mhux biss ma nbidlux għall-aħjar imma sejrin għall-ar. In-nies qegħdin ibatu ta' kuljum fi domeni jaslu eluf ta' persuni kuljum sissa wasanna għal ċifra ta' 13.000 persuna li mandomx fejn joqodu edin fil xita u fil-bart inaċċettabli. Grazzi ħafna, Sinjura Montaldo. Issa nati l-presidenza l-kollega tijaj. Grazzi ħafna nixtieni ringrazzja l-kollega tijaj tal-li fetħed dan il-workshop u grazzi ħafna l-president tal-alge u koll. Aħna issa edin naraw illi kienem bosta nis issa li jishtu jitkelmu għem bosta lissa. issa Virgili rġieli li jixqilu jitkellmu issa għandna Sinjura Mataj mill-Ungerija. Jiena nitlobkom sabiex taħsbu li fil-fatt għandkom żewġ minuti biss sabiex titkellmu ħalli bekk nisimgħu kemm jista' jkun nies li jixtiequ jitkellmu. Marta Mattaj. Grazzi. Signora President, eżis parteċipanti, l-Europa trid tiffaċċa sfida ġdida huwa importanti illi nirrealizzaw illi din hija kriżi ta' skala storika. Fil-Ungerija 270.000 talba għal status ta' refugġat ġew imresqa u ġima wara li saru dawn it-talbiet ħafna minn dawn il-persuni jisparixxew la jistennew li il-claim tagħhom ikunu proċessati la jistennew li għarom tabib xejn. Il-gvern Ungeris għamel dakollu li seta biex iħares il-saħħa taħat ta' dawn in-nies u anki s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea hemm gruppi speċifiċi nisa, zazax, nisa tqal li huma vulnerabbli u jistħoq ilhom kura speċifika minħabba bżonnijiet speċifiċi tagħhom hija differenza kulturali fl-approċ li n-nies jieħdu. Eh, ħafna drabi n-nisa immigranti ma jkunux iridu li jarom tabib raġel għalek biex wieħed jinduna l-mart x'mart ikun qed minnom, minnhom hija ħaġa diffiċli ħafna. Is-sena li għaddiet 25% tan-nisa immigranti Eh, kienu minorenni taħt l-età ta' 13 sena dawn l-immigranti illi għamlu it-talba biex ikollhom kura ta' outpatients u ma eh, kolla eligibli għal kura urġenti dawn il-persuni jenataw kura ta' saħħa l-istess tal-istess livell li tinata lil ċittadini Ungeriżi. Aħna normalment naraw nies zaza niltaqgħu ma' nies li għandhom mart kroniku u perċentwali minnhom ikollhom ukoll diżabilità Skont l-istimi, l-Unjoni Ewropea trid tqis li n-nisa għedin f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Għamnek il-President interrompi u tħeġġeġ il-kellima biex tikkonkludi. hemm bżonn illi titqajjem koxjenza u tingħata informazzjoni dwar is-servizzi illi hemm offruti lil dawn il-persuni. Huwa importanti illi nagħtu attenzjoni speċifika lin nisa għaliex terz tal-immigranti fuq livell internazzjonali huma nisa u bniet żgħar ħafna. ħafna jgħixu il-bot mill-raba tagħhom u għalhekk huwa importanti illi inħossu u nżommu f'moħħna il-vulnerabilità tagħhom bħala konsegwenza ta' situazzjoni tagħhom. Grazzi ħafna użaw il-ħin sabiex issaqsu mistoqsijiet minħabba li għalhekk aħna għandna l-mistiedna tagħna sabiex insaqsuhom mistoqsijiet u naħseb li huwa importanti wkoll li kulħadd iżomm ma' żewġ minuti għalli kulħadd ikun jista' jitkellem. Għajxa dogan issa. öncelikle böyle güncel ve özel çalışma L-ewwel net jiena nixti e, nirringrazzja lil dawk illi organizzaw dan din il-laqa importanti. Nirringrazzja lil komitat għad-drittijiet tan-nisa u gwaljanza bejn is-sessi. U nawguralkom Jum Internazzjonali tan-nisa sabiħ ġam illum se nawguralkom. Bħalissa fit-Turkija fil-fat inna nirċievu mill-2011 fil-fat ħafna immigranti mis-Sirja. Pajjiż fejn ilu għaddej konflitt mill-2011 u Turkija hija wieħed mill-pajjiżi illi iġor l-akbar pis tal-immigranti mis-Sirja għalhekk jiena bħala Torka nitlob illi kunem diskriminazzjoni pozittiva biex ngħidlek refugjati mis-Sirja u mill-Iraq fil-Turkija edin jamlu il-Turkija l-ikbar pajis ta' akkoljenza għal dawn in-nies. Il-rekord juruna illi minn 17.5 miljon refugjat fid-dinja 3 miljon minnhom jgħixu fit-Turkija u dan ovvjament ippoġġi ħafna pressjoni, pressjoni finanzjarja fuqna. Aktar minn 10 biljun dollari Amerikani intnefqu mill-gvern tagħna biex jindirizza din il-problema. Il-parti vulnerabli ta' soċjetà ġifieri n-nisa, tfal u anzjani eh, eh, eh, teżisti u koll fil-Turkija. fil, turkija hemm problemi iva ta' ġeneru imma hemm nisa illi ridu eh, jiddirizzaw problemi ta' tal-familja. Sfortunatament, issa, n-nisa għedin jintużaw bħala armi tal-gwerra u huwa dejjem aktar diffiċli għan nisa li jaddattaw ruħom għal situazzjoni ta' gwerra milli għall irġiel Nista' ngħid li waħda mill-politiki li l-iktar irnexxiet fit-Turkija hija l-politika tal-kura tas-saħħa li nofru. Naħseb illi l-laqa tal-lum illi qiegħda tiffoka fuq il-kura tas-saħħa hija importanti ħafna. Jiena nemmen illi din hija eh, l-opportunità biex jiena ngħidilkom x'qegħdin nagħmlu f'pajjiżi f'dan ir-rigward. Aħna il-gvern tagħna ilu jitlob illi kun hemm servizzi għal kura tas-saħħa indaqs għal kulħadd għal refuġati fit-Turkija dawk li jtolbu l-ażil, ir-refuġati li huma ħutna li huma l-proxmu. Nista' dawn nista' ngħidilkom li dawn huma protetti u irrid ngħidilkom serħu moħkom illi aħna natu nofru l-istess servizzi l rifuġati u dawk li tolbu l-azil li aħna nofru l ċittadini stana stess. Għandi iktar informazzjoni x'natikom jekk tridu. Il-kellim li miss, il-Sinjura Jiva Liljeni. Thank you so much. I thank the organizer. Grazzi a nishtin ringrazzi l-organizzaturi li għadin jipermettu li parteċipa f'dan l-avveniment importanti. Nissa refugjati li għadin jitolbu l-azila għek fl-Unjoni Ewropea jishtiqu il-drittijiet tal-produzzjoni drittijiet tagħhom bħala nisa jkunu rispettati iżda hemm ċertu pajjiżi Ewropej fej id-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet ta' produzzjoni qed ikunu miksura jew kella limitati Jina xtiqnejt l-Lutwanja mandiġ liġi fuq il-riġi ta' riproduzzjoni u laqas edukazzjoni sessuali għal-tfal fl-iskejja. l nis-sġerix li jkun hemm politika ġdida tal-kura tas-saħħa ħalli bekk nisqu iktar fuq dawn l-affarijiet anke fih dan il-politika tal-edukazzjoni minkejja il-fundamentalizmu religjus u it-tendenzi kontra l-immigrazzjoni f'ċertu stati membri. Grazzi. Ganz herzlichen Dank jen vot, Petra. Grazzi ħafna ta' kontribuzzjoni kom sanna l ma l Lodwa tajba, grazzi ħafna tal li sabiex nattenda konferenza importanti. Nishtiq namel fit punt il-saqsim mistoqsija waħda, ħna l kol nafu il-nisa huma il-fulkru ta' ħafna familji u l-mod ta' kif il-familji huma trattati naturalment ħajrifletti fuq it-tfal. In-nisa rifuġjati dawk li tifittxu l-azil huma suġġetti għal violenza sessuali, nuqqas ta' nutrizzjoni tajba. It-tfal ħafna drabi ikunu sottoposti għal ħafna dbatija. U jina naħseb illi Mir-riċerka għana nafu li ħafna nis għandhom ħafna ħtiġijiet komplessi u kwistjonijiet tal-kura tas saħħa biex nintegraw dan fil-dawn nisa fil-soċieta kollom bżonn korsijiet tal-lingwa u anke opportunità li jsibu xogħol aħna nafu li fir-Renju Unit n nisa qegħdin ibatu minħabba il-problema tal qat u tfal allura ikunu qed jintefgħu lura minħabba dawn l-effetti negattivi il-Kumitat ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-Parlament tal-Renju Unit qiegħed jibda jaħdem fuq il-minorenni li mhumiex akkumpanjati dan jista' jkun ukoll sa soħ ta' 14-15 sena bl problemi tal-adolescenzi jew kellha tifel jew tifla li huma iżżar aħna nixtiequ illi nissemmaw il-leħen ta' dawn il-minorenni u jekk għandkom għandkom esperjenza aħna nixtiequ illi taqsmu għamana. Ich denke, Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Naħseb illi semmejt punt verament importanti. Issa imis l-lalina dejala mill-Albanija. Grazzi ħafna tal-li jettun l-opportunità li nitkellem. Dak li għat qed l-lum kulli nejt li huwa ta' sfida l europa kollha. U l-Albanija għanda 60.000 refugjat, 20% minnhom huma nisa. Fis-sena 2015 kienet is-sena tar-refuġjati fl-Albanija u l-gvern tal-Albanija hija tjiċħat li aħna għandna problema bir-refuġjati u qed jgħid li l-problema li għandna hija bil-frontiera ta' bejn il-Greċja u l-Albanija. L-Albanija qiegħda tbati minħabba il-konflitt li hemm fis-Sirja. Hemm ċertu problemi anka fl-Albanija minħabba li n-nisa qegħdin ibatu fl-Albanija. Taħsbu il-problema tar Et qed issirar minħabba tmexxija ħażina, minħabba nuqqas ta' opportunitajiet tax-xogħol, minħabba nuqqas ta' rizorsi nisa huma iktar sensittivi dak għandu problemi tal-familja u jibatu ħafna. minħabba illi fil u huma jfittxu l-azil u l-protezzjoni jitħabtu ma' ħafna problemi. In-nisa refugjati ikunu batuti ħafna minħab u jibatu minħabba ħafna problemi psikoloġiċi anka pal depressjoni per eżempju, ħna rridu nsibu mod ta' kif inneħu l-burokrazija ħalli s-servizzi ta' kura tas saħħa nofru għamlom meta jkollhom bżonnhom. U l-perspettiva tal-gwaljanza bej sessi aħna għandna bżonn ta' iktar appoġġ min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea ħalli nofru protezzjoni ġenwina lin-nisa illi huma dawk l-iktar li qegħdin ibatu bħala refuġjati u bħala migranti. Jiġifieri jiena nixtieq nisħa fuq il fat li l-burokrazija trid titnaqqas ħalli dawn ikunu aċċettati wkoll fil-familji fil-pajjiżi fejn huma jixtiequ jmorru. Nixtieq ringrazzja lill-Unjoni Ewropea tal appoġġu u lajnuna illi huma taw lil dawn in-nies li tfittxu l-ażil rifugġati li nsabu fl-Albanija. jina naf li din hija problema kbira għal pajjiżna aħna rridu nibdlu is-sitwazzjoni f'pajjiżna ħalli l-Albaniżi ħalli n-nies li qed jaslu fl-Albanija il mill-qwa hemmhekk ukoll. Predsjedavajuća, poštovane kolegice i kolege, Dakle, dolazimo iz Hrvatske koja je jedna od zemalja na takozvanoj balkanskoj ruti e, u ovom ogromnom e, izbjegličkom valu. Od polovine devetog mjeseca prošle godine do kraja 2015. E, kroz Hrvatske... Grazie. Minnos ta' settembru ta' sena 2015 sa' minn sena kienem miktar iktar minn 50,000 immigrant li waslu f'pajjiżna fostom kienem 20% minnom illi kienu nissa. U fost eh, il-falu minorenni nistaw naraw illi 40% minnom kienu bniet. Naħseb li l-Kroazja tista' servi bħala eżempju ta' kif pajjiż jista' jagħmel ġestjoni u jagħti kura lil fluss enormi ta' migranti minkej għal fatt li ħadd minnhom ma rridu jibqgħu fil-pajjiżi tagħna. 25 persuna biss talbu għall-azil f'pajjiżna. 22 kienu rġiel u 2 um, biss kienu nisa. Aħna qegħdin issa naffaċċjaw problema kbira ħafna Nistgħu ngħidu li anka f'pajjiżna iċċaħdu ċertu nies mill ajnuna minħabba illi dan kien ħajfisser li jinfirdu mill-familja tagħhom. U ħafna drabi dawn n-nisa u l-migranti għallu li ma xtaqux lajnuna minħabba li kienu ħajitilfu l-ħin u jinqataw bimma l-familji tagħhom jew minn mal-grupp li magħhom ikunu għadin jivvjaġġaw. Meta mbagħad dawn in-nies jaslu f'pajjiżhom Naħseb illi il-konsegwenzi fuq is-saħħa tal-bniedem xorta dajba u jinħassu anke meta jkunu waslu fid-destinazzjoni li hum jixtiequ. Allura din hija xi ħaġa li rridu nagħtu attenzjoni partikolari. Grazzi ħafna Iva, dan huwa appell ġifiri li xogħol li huwa meħtieġ li jsir għandu jsir. Sanna għandna l-sisir kjenge jekk jaġbok. Grazzi ħafna, grazzi li kulħadd tal-li parteċipajtu daqshekk f'din il-konferenza jiena żgur li ħanitkellem iktar qudiem fil-plenari sabiex nir-prezenta rapport ta' inizjattiva dwar l-approċ sħiħu globali tal-immigrazzjoni u l-azil fejn aħna edin nagħtu attenzjoni partikolari l rwol tan-nisa, iżda jiena nixtieq nixbilkom l-attenzjoni wkoll fuq um, il-suġġett tal ajna medika jiena tal-viba tal ajnejn u ħdimt ħafna anka man nisa flajnuna illi tingħata u jekk aħna nixtiequ verament nieħdu ssieb l nisa u s-saħħa tagħhom fuq hekk iktar irridu nifukaw fuq is-saħħa tagħhom fuq is-saħħa psikoloġika tagħhom ukoll. Ħafna nisa jaslu hawnhekk ikunu għaddew u esperjenzaw każijiet ta' stupru anka kienu użati minn ħafna nies. U f'dan il-kontest ta' ħarba fil-fat nisa ħafna drabi jintużaw bħala skambju. Jisof xi tip tal-kanta għand bżonn li tingħata kura minnu fih minn dawn in-nisa sabiex nħdossi is-saħħa mentali tagħhom mhux biss kien nisa illi kollom ikunu tqal u mħabba li kienu stoprati u dawn it-tfal aħna nasbu illi rridu nieħdu ħsieb dawn it-tfal u koll nħabba li dawn ma kienux tfal mixtieqa u allura rridu nitkellmu wkoll fuq il-ġejjien ta' dawn it-tfal. Rridu nqisu il-kondizzjonijiet u l-bżonnijiet ta' dawn in-nisa iżdanka ta' tfal li qed ikunu milda minnhom. Grazzi, ħames minuti biss fadlinna qabel mal-parteċipenti l-oħrajn jidħlu fil-kamra. U allura nixtieq li titkellmu biss tal-minuta, għatfadal erba' persuni nixtieq jitkellmu, Rike Hille, issa jekk jogħġbok. Iva, grazzi, nixtieq nirringrazzjakom ħafna għal din il-konferenza li organizzajt għal dan ir-rapport importanti ħafna. Nixtieq nitkellem fuq tliet punti l-ewwel net għandi sossijiet konkreti dwar il-kwistjoni tal- resettlement u x'pożizzjoni għandkom minħabba li naħseb li fuq il-programm tal- resettlement tal UNHCR zgur nistgħu nofru opportunitajiet lil ħafna nisa sabiex jitlu f-posti li jkun protett u sigur u mhux eh, naraw li kollom joqogħdu jaħarbu u jgħaddu minn eh, toroq verament perikolużi sabiex jaslu fejn aħna edin eh, naraw li huma jixtiequ jaslu u anka naħsbu li nisa u tfal għandhom bżonnijiet partikolari rridu naraw li dawn jaslu kemm jista' jkun malaj fl-Ewropa ħalli jkunu f'post sikur aħna nafu fil-Ġermanja illi hemm ħafna irġiel li jaslu l-ewwel u fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja aħna għandna diskussjoni kbira fuq l-aqda tal-familja u l-dritt tal-unifikazzjoni tal-familja. Aħna irridu nitkellmu wkoll fuq eh, dak li qed jikkawża dawn in-nies li jaħarbu minn djarhom il-gwerra ċivili fil-fatt li hemm fis-Sirja hija xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli għal din raġuni jiena naħseb li rridu nkunu iktar attivi bħala Ewropej, bħala komunità ta' valuri illi hemmhekk ukoll illi nkunu attivi ħafna u ngħidu illi hemm bżonn illi aħna naqogħdu attenti u naraw li nipprovdu anka titjiriet biex huma jkun jistaw jiġu malajr ħalli nefitaw li għaddu minn dan l-inkwit kollu. Grazzi ħafna, issa għanna l-Sinjura Mafroni Kola. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι από την Κύπρο, η jena minn Ċipru. U palissa, aħna maħniex destinazzjoni ktar mixtieqa mir-refuġjat minħabba l-pożizzjoni ġeografika. Iżda aħna f'Ċipru nafu eżattament kif tħossok meta tkun refuġjat u tkun tlaqt minn darek, ġifieri l-ewwel bżonn li ħajkollok mhuwiex illi jkunu aċċettati bħala immigranti, iżda jixtiequ li jħossuhom protetti ħafna minn dawn n-nisa u t-tfal ikunu l-ikbar fitmi minħabba li jkunu edin jitolfu l-identità tagħhom u d-dinjità tagħhom. Allura naħseb li hija verament bla dinjità ta' xejn fejn kun hemm il-bżonn li wieħed jistenna sigħat twal sabiex jirċivi gverta jew xi ftit ikel. Jiena naħseb illi allura dawn ir-refuġjati qed ibatu ħafna anke psikoloġikament, jiġifieri minkejja il-kura tas saħħa kif aħna naħsbu fija fis-sens mediku ġifiri mediċina u hekk rridu naħsbu wkoll fuq is-saħħa mentali ta' dawn il-fuġġel dawn huma nies li qatt u qatt ma ħajinsuaw din l-esperjenza. U jiena nixtieq illi insaqsikom anka dwar din il-ħaġa hemm nisa illi huma tqal iżda minħabba illi kienu stuprati. Dawn in-nisa x'se jsir minnhom? ħajkollhom l-opportunità li jekk jixtiequ jagħmlu abort, jew inkella jkollhom jibqgħu għaddejjin bitqala tagħhom u jweldu it-tfal bil-konsegwenzi li aħna nafu x'inhuma eżattament aħna għanna liġi speċjali f'Ċipru li kienet adottata propju għal dawn il-każijiet li tippermetti l-abort. Grazzi ħafna Iva, naħseb illi dinja kien dik pożizzjoni ċara u kollu x'taqsam ukoll u koll mal um, ma saħħa. Butiġir ċina imma ma importax. Grazzi, l-għadu tajba l-kulħat jena minn Malta naslep naħseb illi kif tafu l-kol kemm intom pajizi. Zminilu kien pajiz tal oriġni għal-immigrazzjoni u issa naraw li kien pajiz ta' transitu u kol, u issa sfortunatament sirna pajiz illi mhux b'mod volontarju huwa pajiz ta' destinazzjoni hemm ħafna migranti li jaslu f'pajiz nizda ma jixtiequx jibqgħu hemmhekk rridu jmorru f'pajjiżi oħrajn u dak li qed naraw fl-Ewropa wkoll qed jiġri wkoll f'pajjiżi għal ħafna u ħafna snin. Jinasab li ħlejna ħafna ħin stan nitalmu ħafna minn dak li kien qed jiġri f'Malta, fl-Italja, fil-Greċja għal ħafna snin. Speċjalment fil-Greċja li qed tirċivi l-ikbar numru ta' migranti, għand xiftet ftit mistoqsijiet li nixtieq insaqsi, aħna x'qegħdin nagħmlu fil-pajjiżi tal-oriġini ta' dawn in-nisa u t-tfal illi edin jaslu fil-pajizi tagħna. Jien naħseb li mhux qed nagħmlu iżejjed. Aħna dejjem għet nippruvaw nraqqu l-pannu bil-qaraħmar. Jiena naħseb li qed ikun tard wis eh, meta qed nippruvaw nintervjenu. Rridu nifukaw u nippruvaw ngħinu iktar il pajizi tal-oriġni mhux biss fis-Sirja iżda ħafna pajjiżi oħrajn tal-oriġni li fihom nistgħu ngħinu iktar. Punt ieħor f'Ġunju ta' sena 2014 jiena attendejt il-konferenza f'Londra kontra l violenza sesswali kien hemm ħafna azzjoni li ttieħdet fiħdan din il-konferenza, kien hemm ħafna pajjiżi li firmaw il-protokoll internazzjonali sabiex jipproteġu nisam mill-konflitt u mill-vjolenza sessuali kif qalet is-Sinjura Kenge jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna meta naraw n-nisa tqal fuq id-dajet irid nsaqsu lilna nfusna ma kif spiċċaw hekk dan kien fil-fat il-biljet li kellhom iħallsu sabiex telgħu fuq dawn id-dajes sabiex jaslu fil-pajjiżi tagħna. Din hija mistoqsija li kol kemm aħna rridu nsaqsu li jixraq wkoll tweġiba. Grazzi ħafna issa il-Sinjura Ċekretski mill-Albanija. Insemmilkom, pal kollega tiegħi mill-Albanija jena l-kom ftit informazzjoni fuq l-informazzjoni fl-Albanija. U refuġjati illi għanna fl-Albanija xi fil-mija ta' refuġjati li tilqu mill-Albanija huma nissa u tfal. U n-nisa qed ibatu minħabba ħafna trauma psikoloġika kam minħabba nuqqas ta' kura tas-saħħa. Naħseb illi l-Unjoni Ewropea għandha tgħin lil dawn in-nisa sabiex inneħħu l-ixkil li għandhom bħalissa l-aċċess għal kura tas-saħħa ħalli huma jkunu jistgħu jmorru fiċ-ċentri tas-saħħa jingħataw lajnuna minħabba li kien hemm ħafna nisa li telqu mill-Albanija meta kienu ehm, diġà tqalu kellhom bżonn lajnuna tal-Unjoni Ewropea, ġifieri dawn in-nisa jridu jkunu mejjuna iktar mill-Unjoni mill-Unjoni Ewropea kien hemm irġiel li ħallew l rebbanija u marru minħabba bħala refuġjati u hemm bżonn li nataw iktar opportunitajiet li jerġgħu jingħaqdu mal-familji tagħhom. Aħna qed nitolbu lill-Unjoni Ewropea sabiex tenna ħalli naqsu l-birokrazija u ntejbu l-proċeduri ħalli nippermettu li dawn il-familji jistgħu jerġgħu jingħaqdu. Grazzi ħafna, zajna, zajtu l-ħin mod tajab ħafna, nishtiq nirringrazzakom il-kol tal-li tkellimtu, jina jkolli nejt illi id-dispeċini li naqtalkom il-mikrofonu kull darba u nwaqafkom illi tispiċċaw diskors ta'kom. Dan kien minħabba l-fatt li kemm ħafna nisa li xtaqgħu jitkellmu. Fil-11 issa ħanerġgħu nibdew bil-plenarja u hekk ħalli naslu l-konklużjoni tal-workshops. Sa dan it-tat tistgħu tiħdu kaffe jew te barra minn din il-kamra. Nixtieq nitlobkom ħalli fil-11 terġgħu tkunu f'din il-kamra ħalli dawn il-mistoqsijiet tal-esperti li saqsejtu naħseb li aħjar titkellmu b'mod dirett matul din il-pawza qasira. Nittama li dan l-iskambju kien diġa' pożittiv għalikom u illi ħad komplu intom tiksbuk tal-informazzjoni taraw il-bija tal-laqa pozittiva ħafna grazzi.